Le. Jina ħat nota ta' din id-deċiżjoni u sanaddija ngħaddija l-awtoritajiet kompetenti Taljani. Irċivejt ukoll xi tibdil f'dak li għandu x'jaqsam ma' xi membri parlamentari fil-gruppi u daw se jisiru jekk ma jkunx xembri rimar kif dak għandu x'jaqsam mal-adozzjonijiet u allura dak in-nomini jiġu adottati. Issa naġġorna l-għada il-21